mir-rappreżentantoli tal-Unjoni tal-Affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà l-Viċi President ta' Kummissjoni fuq il-Kirgistan. Sinjura Ashton, kħeġbek. Grazie għafna President, jina kontenta li għandi dell-opportunità biex namel l istqarrija fuq il-Kirgistan. Kif tafu tajjeb is-sitwazzjoni għada waħda flessibli ħafna u fluwida ħafna u hemm ħafna tensjoni. Kirgistan palissa jiġbet l-attenzjoni tal-mezzi tax-xundiru jina segwejt l-iżviluppi sam il midunet U fis-7 fl-10 ta' April għaddejna għamilna wkoll żjarat f'dan il-pajjiż Sur Pierre Morel fil-fat baqa dejjem f'kuntat qrib mana fiż-żjara tiegħu. Vixkek il-laqa l-oħra kien hemm il-laqa tal-OSC u ħad kompli sakemm il-kriżi u konsekwenzi tagħha jintelbu. Il-biraħ jiena tkellimt ma' Sadej Bajev li huwa Ministru ta' affarijiet Barranin tal-Kazakstan. U għaddu kif bat li stess messaġġ biex jgħid li li għamel ix-xogħlijiet li kellu x'jagħmel fl-OSC il-resignation tal-president um, kienet xi ħaġa illi inkwetat ħafna, però dinha mhix l-aħħar tad-dinja xorta għandna ħafna xogħol x'baqalna nagħmlu. Il-biraħ sa ħamsa min-nies eh, nqatlu fil-suborgi ta' Bishkek. Iż-żewġ naħat irridu jevitaw il-provokazzjoni u rridu nerġaw lura normal mara kemm jista' jkun iċ-ċittadini tal-Kirgistan rridu jkunu jista' u jgħixu ħajjithom normali mingħajr biża għal ħajjithom u għall integrità fiżika tagħhom. Imma għandna wkoll kwistjoni ta' gvern proviżorju. Il-President Bakijev irriżenja fit-mod uffiċjali ma' il-gvern proviżorju issa jrid ikollu pjan kif jista' jerġa' lura għal ordni demokratika kostituzzjonali u l-istat ta' dritt l-elementi ta' dan it-tip ta' ma' ġew imħabbra u kostituzzjoni ġdida qed tiġi mfassla u tiġi sottomessa għal referendum u baħaj jsiru l-elezzjonijiet aħna l-estini nikkonsidraw dan it-tip ta' pjan l-importanti għalina u li dan il-proċess kostituzzjonali jkun inklusiv u parteċipatorju. Rappreżentanti mill-partijiet kollha u l-gruppi etniċi kollha għandhom ikunu jistgħu jagħtu kontribut tagħhom għal dan l-abbozz ta' kostituzzjoni qabel din ma tiġi sottomessa referendum l dikazzjonijiet bikrin Nista' ngħid li huma inkoraġġanti nittama li dawn jiġu konfermati fil-ġranet li ġejjin u ħaniddiskuti dan fil-Lussemburgu nhar it-tnejn mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin jekk il-Kirgistan tassew irid jingħaqad mal familja tad demokrazija jrid ikoll lest li jagħti l-appoġġ eh, għandna rridu nagħtu l-appoġġ li hemm bżonn. Idu komplu naħdmu fuq ir-reforma kostituzzjonali u l-aġġornament tal-leġislazzjoni. Kif nafu hemm lokal progress mill rajna s-sena li għaddiet mill ossidi aħna l-estri naħdmu fuq il-monitoraġġ tal-elezzjonijiet u għan u Kirgistan aħna l-estri li nagħmlu dak kollu biex l-ambizzjonijiet tagħhom għal soċjetà aktar demokratika u miftuħa isiru realtà. Tirat huwa ċar li l-Pakistan ukoll għandu bżonn tal-għajnuna. Aħna lesti il indirizzaw kwalunkwe ħtiġijiet umanitarji li daw l-avvenimenti riċenti jista' jkun ħolqu. Mill-informazzjoni li għandna mill-imsieħba tagħna hemmhekk ir-Red Cross u l-UN Development Program ma jidhirx li hemm xi ħtiġijiet umanitarji kbar li mhux qed u ma jaf li jkun hemm bżonn ta' eh, ħtiġijiet mediċi speċifiċi. Il-kollegi ta' Diġiego ħajkomplu fil-fatt jimmonitoraw is-sitwazzjoni. L-assistenza tiġa għaddejja anke fil qasam ta' drittijiet ta' bnidem l-edukazzjoni u l-ġida kontra l-faqar. Rabanet wara l-avvenimenti drammatiċi tal-aħħar ġimgħat hemm bżonn ta' kontabilità u ġustizzja. Iktar minn tmenin ruħ mietu u iktar ġew midruba minn ehm, minħabba li fatħu l-armi fuq iċ-ċittadini f'Bishkek. Jiddu naraw ġara fil-fat minn kien responsabli u xem bżon nisir biex nevitaw li dana jerġa' jiġi eh, jiġri fil-futur. Kif irrid l-aħħar kriżi hemm bżonn ta' riforma ekonomika u soċjali ġenwima. Sfortunatament l-eżempju ta' Gergistan jurik kif governanza ħażina u n-naqas tal-riforma jistgħu waslu għal instabilità politika u anki violenza. Il-situazzjoni kompli tiġi aggravata anke minħabba ċertu eh, ġiliet li kien qed ikun hemm fit tora Jiena illum interessata ħafna li nisma' l opinjoni tal-onorevoli membri fuq dan is-suġġett. La parola ora per due minuti. Issa naddu għal żewġ minuti l-Istur Brock. Hmm, Signora, Vice President, kollegi. Jina grat ħafna għal valutazzjoni ta' situazzjoni nasab li huwa minnu illi l-paċi u l-ordni għandhom jeġa daħlu f'postom biex nissalvagwardjaw il-ħajja tal-persuni temmek. U bekk nkun nistaw nibnu fuq il-paċi li kunem. Kifet l-izvilup ekonomiku u soċjali se jkun meħtieġ għall-izvilup politiku. U għalhekk għandna bżonn tal gwaljanza tat-trattament għax il-korruzzjoni tista' tkun il-kawża, il-kaġun tal-avvenimenti bħal dawn. Għanna nifmu li dawn il-pajjiżi ehm, huma nstabli ħafna. Jekk irridu li jkunu stabli permezz tal-bini ta' demokrazija, l-promozzjoni tal-istat ta' dritt, l bħal dawn huma ta', ta importanza strateġika importanti ħafna u qed nitkellmu dwar reġun sħiħ li għandu risorsi tal enerġija iżda jiena qed naħseb anki eh, mod iżjed usa minn hekk. L-istituzzjonijiet reliġjużi f'dawn il-pajjiżi illi kellhom l-isfond eh, fl-età sovjetika eh, spiċċaw fl-idejn l-estremisti u għalhekk huwa importanti għalina li dana ma jiġrix. Fifat dan huwa fl-interessi fl-interess tagħna. Għonek maħniċ qed nitkellmu biss dwar lajnuna, jiġifieri il-ġirien, il-gbar fir-reġun għandhom responsabilta kbira li ma jihdux um, vantaġġ ta' dawn id-djufijiet biex um, biex uh, jasbu biss dwar il-poter tagħhom. Grazzi. Grazzi Sur Brock. Zasur Swoboda. Grazzi, Sur President. Il-fatt u il-dittatur jew mexxej li qed jaħdem bħal bħal dittatur u dana jineleb u eh, il-violenza eh, u eh, ftit ta' xhur wara nispiċaw bl-istess bl-istess situazzjoni u hekk jiġri f'dan il-pajjiżi li konna l-poter li illi jingħata mill-missier għall-libnu. In-nies hawnhekk qed però qed jaġixxu mod differenti għanna indikazzjonijiet li l-affarijiet mhumiex se jkunu hekk hawnhekk iżda għandna bżonn ta' provi wkoll hawnhekk. Ma rridux illi illi daw jispiċċaw bħal ma spiċċaw fil-passat u għanna namlu sforz biex ma, ma jispiċċaw xek. Nispera li f'dan il-kas namlu sforz eh, ta' veru biex nizguraw illi l-poplu tal-Kirgistan ikollhom opportunità li jgawdu mid-demokrazija. Sfortunatament, dak li jina għadni kif tkellem għarru ma japplikax biss għal Kirgistan, iżda bħal pajjiżi oħra b'ċirkostanzi ċirkostanzi um, simili bħal Kazakstan per eżempju, sfortunatament m'għandniex sitwazzjoni ideali f'Kazakstan, ħafna pajjiżi oħra li jina nista' nsemmija Ehm, tibqa l-kwestjoni kif nistaw nwaslu demokrazija f'dan il-pajjiżi, ma nistawx naqbdu u natuhom id-demokrazija għandna nsegwu s-sitwazzjoni dejjem il-viċin kif għal is-sur Brock dan reġun huwa wieħed volatili. Għandna rappreżentant speċjali. Iżda ma nafx hekk dan huwiex biżejjed fran Dr. Schfein, Schfein ma kien involut fassanna strateġija, iżda ma tantx smajna wist dwar din strateġija, forsi nista' ndur lejk eh, Viċi President biex terġa' tħares lejn da kollu u tarax nistgħu nagħmlu miex kwestjoni biss tal-provvisti tal-enerġija, iżda qed nitkellmu dwar l-istabilità politika yes, um, situazzjoni simili għall-Afganistan, għall-Uzbekistan per eżempju, nafu il-problemi il illi illi jinsabu f'dan reġun għanna kwistjoni tal-bnedmin għawnek uman u koll għanna niproteġu il-personi temmek għanna bżon ta' strategija ċentrali li tkopri aspetti li għanna xaqsum għal kwistjonijiet umanitarji, demokrazija u s-situazzjoni temmek għanna bżon ta' ta', ta tiġdid tal-politika tal-affarijiet barranin tagħna f'dak ir-reġjun. Grazzi sur Swoboda, Sassur Rinaldi, jekk jogħġbok. Assis kollegi, rappresentantoli, għandna paġna konklusiva fil-storja eh, li hija 20 sena akbar mill-Iliad fil eh, literatura griega fej om l-eroj trid tissalvagwardja l-memorja tiegħu mill-invażjoni barranija u trid tipproteġi l-qabar tiegħu u fl-aħħar tiddeċiedi li l-isem fuq il-qabar għandu jkun dak tal-mara u mhux tal-roj dan sabiex nipproteġu l-integrità biex jiġi protet l-integrità mill-dewa. Dan it-tip ta' sagrifiċċju għal poplu edha kien nistennu mill-amministrazzjoni kbira tal-Kirgistani, minix tant amministrazzjoni ġdida. Jiena nati paril li rappresentant li approċ kostruttiv u attent mal-gvern temporanju. Pero għanna nitolbu serje ta' riformi u miżuri li għandhom ikunu ċari mhux biss għal Kumitat ta' Investigazzjoni Internazzjonali fuq dak li ġarja, imma wkoll eh, tabella ċara fuq il tħol fisseħ ta' demokrazija billi dal-gvern temporanju mandux leġittimita minħabba li ma telax b'vot eh, sovran. U kol dan sabiex nġildu l-korruzzjoni tal-baldejem dejjem u fl-għamil aħan inwaqqaf eh, nitwaqfu fil-Kirgistan orti li tkun eh, taħdem kif suppost. Għal dak nasa maġġatura korruzzjoni għanna nomenklatura burokratika fl-amministrazzjoni pubblika xaħġa li ma nistawx naċċettaw għaliex huma oppressivi. Dan huwa l-ewwel test biex ngħidu hekk f'sitwazzjoni hekk Eh, kritika li għaddej minnu dal-pajis. Dan huwa l-ewwel ostaklu għall-istrateġija tagħna mal azja u l-Ewropa tal-Vant. Dal-pajjiż illi fih l-Amerika għandha poter limitat ma nistax nħallu fidejn ir-Russi u għal stanna sepp li din opportunità tempenna li nalkol. grazzi. Grazzi ħafna Sur Rinaldi, l-Onorevoli Lunaċek għal minuta. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ms. Luna ċek għal-minuta, sa grazzi, President, Signora Vice President, Signora Oli Representanta. Smajna dwar il-tamit li kienem fil-revoluzzjoni tal-2005 biex um, il-popolazzjoni tieħu il-parteċipazzjoni u demokrazija sfortunatament da ma kienx il-każ u l-istess eh, ġara fil-fatt għal mexej tagħhom kif kien ġara għal predeċessuri tiegħu. Issa l-Unjoni Ewropea għandha tinvolvi ruħa u hekk urġentament inti, eh, Sinjora Ashton, et u u naqbel ma dak li li Inti bat rappresentant speċjali fil reġjun nasab li dana kien pass għaqli. U nispera li minnar itnej il-qoddim il-Kunsil se jirġa jirġa għajjem l-istrateġija ċentrali biex diżgur li taħdem. Iżda nixtieq nkun naf kif inti se, se taħdem fuq dan il-proċess ukoll. Kif, kif taħseb li dan jista' jsir? Għandna bżonn li nagħmlu kontribut lil dan raġun, lil dan ir-reġun f'dan ir-reġun Kirgistan għandu ikun post fej kooperazzjoni um, ehm, jisir mod naturali u mux ikonna konfrontazzjoni. duha importanti ħafna għal-futur. Issa, berġa għal eh, żewġ minuti u nofsi kjoġbok. Signora Verġa. Grazzi, um, Sir President. Uh, kollegi, situazzjoni f'Kirgistan hija waħda instabli. Iżda, dan il-pajjiż dejjem kien miftuħ għall istituzzjonijiet ta' demokrazija hekk derli u jista' jkun li għadu hekk l-2005 rajna tama li kien hemm. Is-sorpress kif sfortunatament ma setax jirrispondi għall aspettattivi tan-nies u l-korruzzjoni urrit urrit wiċċa f'dan il-post kienem il-ġoħ u reġim li sar dejjem iżjed autoritarju u l-oppozizjoni ġurnalisti u min kienet jiddefendi għad drittijiet umani kienu għetibati jemmek wara il-7 ta' april tal-2005 kienna gvern provizorju sur Bakif ma jirriċ um, jaqta' qalbu mill-ħatra mil um, kienem ġliet il-bira il fil-pajis, fil-kapitali u fil-naħat isfel tal-pajis. Dan il-pajis huwa importanti mhux bi traċedikament u mill-post militari dan m'għandux isir biss bħala post fejn eh, fejn il-poteri l-kbar jitlu. L-Unjoni Ewropea miex qed turi um, lila nifisa bizzejiet f'dan il-partijiet il it-toqgħod lura jekk taqra l-istampa dwar dan l-avvenimenti tista' tara dan il-fatt. Eh, Nisa naraw li hemm l-Istati Uniti, Russja, Kazakstan kif ukoll il-President tal-OSC għandna niżguraw l-indipendenza ta' dan il-pajjiż. Inti għandek raġun meta tajt illi l-istat dritt għandu jerġa' jitpoġġa f'postu. Iżda għanna naġiċu bħeffa, għanna namlu iżjed minnek, għanna bżon ta' strategija reali għal attwali għal dan il-pajis. Il għanna najnu dan il-pajis iġilet il-faqar 40% tal-poplu jaqaw taħt il-, il huma foqra. Inti semmejt l-edukazzjoni u s-saħħa, iżda huwa importanti wkoll li nħarsu lejn l-ilma. Eh, l-ilma huwa riżors essenzjali għandna nappoġġaw demokrazija u id-drittijiet tal-bnedmin dan huwa essenzjali urġenti wkoll. Signora Vice President, forsi nistaw najnu biex niprevjenu li dan il-pajis jaqaw fidejn ta' xi reġim um, autoritarju u jew fil-fundamentalizmu. Um, ma nix nindaħlu u maħniċ għet namlu għek, iżda għana najnu biex uh, nirrestawraw il-fiduċa fil-demokrazija u dana dini għadċa fetta unek. Grazie ħafna. Grazie. Issa sur għavera għal minuti. Grazzi, Sur President. Il-Kirgistan huwa importanti ħafna l-istabilità tal-Azja ċentrali, reġun li fih dan l-Ewropa għandha interessi partikolari anka ħabba provvista ta' materja prima u tal-enerġija. Wara d-dizorni ta' 7 april dan nistablixxu mill-ġdid kondizzjonijiet sabiex ikonna l-gvern demokratiku anka sabiex jilqa l-ħtiġi tal-pajjiż u dan għandna bżonnu l qabel qabelada. Għasibna l-fatt illi għanna ammont kbir ta' armi li ġi li traffikaw l-armi ġol pajis Sudan jista' jwassal għal illegalità ta' konflitti armati u terrorizmu fil-reġun. L-Ewropa tista' tikkontribwixxi flimkien ma' oħrajn inkluż l-OSCE sabiex jakkompanjaw il-pajjiż lejn istituzzjonijiet stabbli jaħdmu kif suppost inqas korrotti u iktar demokratiċi, anka permezz ta' missjoni t osservazzjoni għall-elezzjonijiet li ġejjin Ma nell nilludu ruħna illi ħajkun bizzejiet eh, illi konna kostituzzjoni ġdida, parlament ġdida biex naslu għal demokrazija dejjema illi eh, għanda tinkiseb grazzi għal maturta politika me ċittadini u anka eh, għalfin fuq dritt komuni dritti ta' kulħadd. F'dan is-settur u għal żmien twil aħna rridu nintervjenu, grazzi. Grazzi ħafna Onorevol Provera għal żewġ minuti l-Onorevoli Vajder. Uh, thank you, Chair. Dear colleagues. Grazzi, uh, Sir Chair, kollegi, uh, il-ġlid fil-ġimma l-oħra fil-Kirgiskan wassal biex il-pajis waqa fil-problemi ekonomiċi. L-azzjonijiet tal-gvern mhuwiex koordinati iżda l-ħu President Bakir qal li ir-riżenja hija mhuwiex minnu u Bakir ma kienx u stess skont il-xhieda il xhieda il il-gruppi ġodda li qed jippruvaw jieħdu l-post fideħ ħarġu. Hemm il-biża ta' iżjed violenza etnika, il-gruppi kriminali qed jaħdmu b'kull libertà fil pajjiż hemm ħafna armi fil-pajjiż u hemm anki il- qed jisirqu wkoll is-sigurtà tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'dan il-pajjiż huma perikolati il-gvern Presenti ma jistax jeleb din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni mhix ċara l poplu temmek il-President eh, tagħna Ashton eh, ħarġet żewġ dikjerazzjoni dwar it-ħassib tagħna iżda nabżon bżonn ta' iżjed azzjoni minflok u importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni deċisiva fis-sitwazzjoni um, f'Kirgistan fil tal-istrateġija. Għax fl-istrateġija dan il-pajis huwa importanti ħafna għandna nikkooperaw mal-Unjoni mal-ġnus maquda, mal-Istati Uniti biex nipproteġu l-ċittadini tal-Kirgistan illi bħalissa ma jistawx jipproteġu lilhom infushom u laqas proprjetà tagħhom. u għacċari li l-Unjoni Ewropea għandha kollha stħarriġ indipendenti dwar il-kaġuni tal-rajts. Tal fir rigward tal-Aġenzija tal-Investiment fil-Kirgistan tal-Kirgis Bank għandhom jiġu mistħarġin qabel ma jisaqsu għal iżjed assistenza finanzjarja. Um, kwalunkwe terf ta' żmien minn naħa tal-Unjoni Ewropea u id-nuqqas ta' tattika jista' jwassal għall iżviluppi perikolużi u anki waqqa l-interessi ekonomiċi um, tana u anki tal-kredibilità fil-reġun u anki fil-bqija tad-dinja. Grazzi. Grazzi, issa sulktew karus jek joġbok għal żewġ minuti. Grazzi, Signora Ashton. Forxin sena mill-indipendenza tiegħu kien hemm diversi reġimi f'dan il-pajis u ftit ħafna fil-fatt ħadmu għall istituzzjonijiet demokratiċi. Fl-aħħar 15 sena nista' ngħid illi jiena personalment kont involut bħala membru tal-komitati diversi u għandi ngħid illi il-persuni li kellhom il-poter sa, sa, sa jumejn ilu u eh, dawk li għandhom il-poter illum huma tal-istess sistema. L-arresti li qed isiru eh, anki bħalissa f'Bixtek għandi ngħid però li aħna viċini dan il eh, kważi wasanna fil-fatt tal-gwerra ċivili f'dan il-pajjiż il-poplu ta' Kirgistan huma poplu li ħobbu l-paċi, żgur li ħafna minnkom rajtu kiex nista' smato fil-li kien hawnhekk f'Brussell sa' erba' snin ilu tafu allura illi l-inugwaljanza fuq livell ekonomiku finanzjarju jista' jwassal għal jista' jwasslu għal sitwazzjoni esplosiva fejn in-nies ikunu waslu għal gwerra ċivili U anki rridu jwaqfu terrorizmu f'dan il-pajjiż. Hemm diversi fatturi involuti. il prezenza tal-OSCE f'Kirgistan eh, jidher li mhuwiex qed jagħtina l-frott u qed mhuwiex qed jappoġġa d-demokrazija. Għandna sitwazzjoni permanenti fir-rigward ta' kriżi umanitarja. Ma kienx hemm ma kienem la titjib ta', ta jew modernizzar tal-istituzzjoni tal demokrazija, il-nis u mafqar u għalek il-Parlament Ewropew għandu jaħdem mal-Komissjoni u mal-Konsil tal-Unjoni Ewropea biex najnu f'din is-sitwazzjoni u biex nirrevedu l-istrateġija tagħna għar-reġun. Parlament Ewropew għandu jkollu delegazzjoni illi jissegwi l-istituzzjonijiet demokratiċi temmek u jaħdmu biex jiżviluppaw l-edukazzjoni fost affarijiet oħra. Hemm periklu kbir illi konna l-distabilizzazzjoni tar-reġun sħiħ u l-Unjoni Ewropea tixtieq ikollha rwol effettiv fil-paċi u biex tagħmel hekk għandha taġixi issa. Grazzi. Grazzi issa għal wasalna l-kaċ tiegħi senati il-kelma, Sinjuri, l-Sinjura Bazesco. Grazzi, situazzjoni f'Kirgistan hija waħda ta' tħassib dan il-pajjiż għandu pożizzjoni strateġika fl-Asja ċentrali hemm bażi militari li għandu rwol importanti fir-rigward tal-Afganistan kif ukoll truppi Russi u inkredibbli li l-protesti ġeneraw fi violenza u anki eh, kien hemm nies li metu l-awtoritajiet għandhom jieħdu miżuri biex il-pajsani eh, jibqaw prodotti. Anki il-biraħ kienem il-ġliet bejn il-Russi, il-Turki u il kirgis Dan il-pajis hemm komunitajiet importanti tal-Russi u ta' Uzbeks. Jekk il-konflitti etniċi jibqaw l-istabilità ta' reġun sħiħ se jkun uh, perikolat għanna natu attenzjoni speċjali lill konflitt f'Kirgistan biex uh, eh, nikontribuċu għal stabilizzazzjoni fir-reġun. Grazzi Signora Bazescu. Is-Sur Ivo Bajgalik jaġbak. Aziza Signora Ashton, aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu dwar l-avvenimenti f'Kirgistan. Edin għawnek biex nikontribwixxu kemm jista' jkun biex għastabilizzazzjoni fil-pajis. Attitudni attiva tal-Unjoni Ewropea hija importanti, iżda huwa importanti wkoll li nibqgħu ingaġġati fir-rigward ta' dak li tneħħa mill-aġenda tana. Iżda dan huwa topikali ħafna u n-nies qed jirriskjaw ħajjithom hawnhekk u għandi nafas fuq dan il-punt. Hawnhekk qed niskellem dwar l-attivisti ħravi li jinstabu fil-ħabsijiet tal-Marok huma qed jagħmlu eh, strajk tal-ġoħ u waslu biex imutu. Jiena nixtieq insaqsik, um, Sinjur Ashton, biex taħdem mal-kollegi tiegħek biex issolvi din il-problema qabel eh, ma tkun ma jkun tard wisq. Grazzi, Sir Weigel. Taw kollha li tkellmu eh, kollha se titkellmu, tistgħu tistennew għal-ten tiegħek il-Sir eh, Tanak dak li ġaraf biex tek huwa allarmanti u Sir President Bajkaf kien kien wiet il-demokrazija u il-protezzjoni tad drittijiet umani iżda wassal iżda spiċċa ħażin Kyrgyzstan um, spiċċa infiltrat fil-wied vagani tal ragatimizmu fl-aħħar snin. Allura għandna narfu il-gvern ta' Tambajev dan huwa eżempju inużwali um, b'interess komuni mar russja illi, illi appoġġa illi jinelep. Bakter President Afakajev kienet kien, kien taħdem bħala ambasċatura, ambasċatriċi fil-Renju Unit dan il-reġun jirrapprezenta l-enerġija u il-bazi tal ajruplani emmek u importanti anki rigward tal-Afganistan.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 il-nepotizmu, korruzzjoni u nuqqas ta' stat ta' dritt, il-pajis jinstab situazzjoni ekonomika prekarja. Naħseb li jkunut li nisimaw minn Pierre Morell ħalli għajdinna xini situazzjoni f'Kirgistan palissa. Kirgistan stinsab fil-sfera ta' eh, influenza ta' Russja u għandhom bazi jemmek u koll Naħseb li f'post pal dan, l-Unjoni Ewropea għandha rwol x'tilab l-aktar għal bini ta' demokrazija u anka sabiex tissaħħaħ is-sigurtà interna fil-pajjiż. 80 persuni mejta hija ħaġa serja ħafna u nixtieqlkom kull saċċess sabiex titrattaw dil problema. Grazzi. Mulțumesc, domnule președinte kurman Begba kiev nu e nici primul și cu siguranță nici ultimul. Grazie ħafna l-Onorevoli Preda. Id-dittatur prezenti li huwa President tal-Kirgistan mhuwiex l-ewwel u lanqas l-aħħar mexxej illi jiddiżappuntana. Huwa suppost kellu jġib demokrazija, kellu jġib tama ġdida ma li nistgħu naraw u li mingħajr istituzzjonijiet b'saħħithom kull politikant jista' jiddiżappunta u jista' jispiċċa jinqabad f'korruzzjoni, rikat, nepotizmu u ma nix ninsew illi għandna bażi militari Russa u Amerikana hawnhekk ukoll. U rikat dejjem intuża brabtiet mal-punent, rabtiet mal-punent. Ma kien hemm l-ebda konsens bil-forzi politiċi. Emmissa wasal iż-żmien illi nwaqfu l-violenza darbal dejjem, il-violenza ħaġa serja rridu nsibu soluzzjoni. Dejji, ma sabiex intemmu l-violenza lix ma jistax ikonna kwestjoni ġdida waqt li jkollna violenza. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Silvestris. Signor Alto Commissario, la situazione in Signora Komissarju, l-pozizjoni f'Kirgistan hija serja, speċjalment meta naraw ġara x'qal l-eks ministru tal-Affarijiet Barranin għal id-destin tal-pajjiż jidher risa lejn spazju ekonomiku u tadwana tar-Russja wara li waqa' il-gvern ta' Sur Bakir li ħarab mill-pajis fil-15 ta' prima nafux id-destinazzjoni ħarija ta' Sur Bakir ma nafux fejn spiċċa pajis. Li ħassibna hija l ministru tal-Difiża Russa illi Enesa eh, biex tikleri anka l-uffiċċju ta' Sir Bakir għanna armi iduru fil-pajis, pajis zaħir bi 3 miljon persuna, imma li fih bazi Amerikana u anka bazi Russu, anke pajis fid-dinja. Issa attenzjoni tinfilex fil-pajis tal-madwar u l-opportunitajiet li qed qed naraw fil-pajjiż huma opportunità li għandna nisfruttaw sabiex ma jkunx hemm gwerra ċivili u sabiex ngħinu il-mixja tal-pajjiż lejn Repubblika Parlamentari b'demokrazija stabbli fi żmien siċur. Dana kollu, Sinjura Ashton, dana għattunt ukoll jista' jseħħ biss jekk eh, il-kontribut tagħna jasal fuq żewġ eh, naħat l-ewwel fuq naħat lat diplomatiku u anke kif għattin Sinjur Kommissarju mill-lat konkret u materjali se jkun importanti ħafna li naġi naġixxu fil-ħin sabiex indajfu tensjoni soċjali fil-pajis. Signor Ashton, eja naġiċu mlajka jista' jkun u naġiċu b tajjeb għaliex dan se jkun test ieħor ġdid tal-Europa, Ma ninsabux fil-ħajta unek imma fil-Kirgistan eja għalmen hawnhekk naġiċu fil-ħin, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Silvestris. Jekk joġ bagdar boħra taġġiġ daqshekk ma t-tkella għax inkella l-interpreti ma laħux Mijak, Grazzi, madonna kollu. Naddu issa għall-Onorevoli Obermeyer. Danke, Herr Präsident. Grazie ħafna, Sur President. Meta l-Unjoni Sovjetika eh, spiċċat, ħafna ħasbu illi demokrazija se tfaqqas weħedha, però issa nafu illi dawn il-pajjiżi qed ikollhom jerfaw peace tqil ħafna wara kollha l-Unjoni Sovjetika għandna ħafna gruppi etniċi u eh, ħafna tensjoni etnika u reliġjuża. U ovvjament ma jgħinx meta uffiċjali korrotti ifarku l-pajjiżhom stess. Apparentement, kienu merċenarji ta' ġiki li eh, fetħu n-nar fuq in-nies u għal stant l-Unjoni Ewropea għandha tgħin sabiex taffi il sitwazzjoni M'hemm nibatu truppi l-esperjenza Ġermaniża f'Afganistan turi kemm dan ma jiswa għal xejn. Madanakollu hemm lokal tama u l-priorità ewlenija għandha tkun it-tneħħija tal-korruzzjoni. Demokrazija se jkollha biss l-opportunità timxi l-qoddim jekk il-politikanti korrotti inneħu għam il-poter. Grazzi ħafna. Sur President, eżis kollegi. Il-proġett Ewropeana se permettidna illi konna approċ għal B-bilt kulturali, u għamżan li kullħat ikun involut f'inizjattiva rispett lej diversità kulturali u lingwistika. Għanna l-Afrika viċin tagħna, imma għanna responsabiltajiet kbar għaliex eh, għamilna dan kbar għan-nies f'dan il-kontinent. Grazzi għal proġett Ewropea għana nistaw nizguraw illi il-ċittadini Afrikani u kol insaxuwom. Intellettuali darba għal illi meta eh, imut anzjan fl-Afrika tinħaraq librerija. Il-letteratura sħafna drabi tiġi miġbura mill-antropoloġi. U din tibta l-letteratura ħajkonna ċessa li grazzi għall-Ewropea. <laughs> Tan se jkun mod ta' kif natu nifs ġdejt l-wirt kulturali tal-umanità. Grazie, kara eh, kollega, diamo ora la parola per le conclusioni. Grazie ħafna, issa l-konklużjonijiet l-onor il-Sinjura Ashton, il-rappresentant li u viċe-president tal-Kommissjoni Ewropea. Naseb għanna nizluħ il-titlu kolla li xed nsejħu l-rappresentant Oli bis fuq l screen Imma, Sinjur Ashton, jgħu kol viċi-president tal-Komissjoni Ewropea, jekk joġbok, signor Ashton. Grazie ħafna, Sur President. Onorevoli membri għamlu numru ta' kontribuzzjoni validi u ħani prova ma laj ma lajd nindirizza kemm jista' jkun minnhom. Sur Brock u Sur Tanok oħrajn tkellmu dwar l-importanza tal-fatt li dan huwa aktar mill lizar u l-ifqar pajjiżi fir-reġun u kol jirċiv ħafna assistenza mill-Unjoni Ewropea. Ma stax ma naqbilx miegħek kelli żvilupp ekonomiku u soċjali huma essenzjali bħala parti mill-istrateġija li rridu nimbottaw. Sur Svoboda tkellem dwar l-importanza li niżguraw li dak li għandna qudiemna ikun riforma politika tnaħdmu mill-qrib mal-ġnus ma'uda u anka mal-OSCE u l-persuni li żaru reġun fl-aħħar jiem tkellmu dwar dan mod konsistenti li rridu naraw Riformi, riformi fil-qalba ta' dak li seħ fil-ġejjini. Jinaqbel perfettament ma' l-istabilta politika fil-reġun u importanti ħafna li jina l-kol. Mżon nizaminaw għal darboħra il-fat li għanna strategija f'dil-parti tal-Azja ħad tiġi riveduta, imma dan qed naħares lejh lejn kuntest ta' azzjoni esterna u x'għandna nagħmlu fiħdan dan ir-reġun sabiex naqdu flimkien l-elementi tal-Kummissjoni u l-Kunsill u l-appoġġ tal-Kummissjoni u l-Kunsill. Sur Rinaldi id-diskriva b'mod ġust il-fat li tkunu kawti, kostruttivi u attenti fl-approċ tagħna. Jiena naqbel ukoll ma' numru ta' onorevoli membri tkellmu dwar l-importanza tal-istat ta' dritt Irridu niżguraw li fil-pajjiż ikollna fil fat stat ta' dritt li jaħdem kif suppożu dan japplika wkoll għas-sistema legali ovvjament, imma wkoll fir-riforma kostituzzjonali li tant hija importanti. Tkellimna wkoll dwar l-elezzjonijiet, il-lingwaġġ li ntuża fil-briefing kien li kellna nuqqas ma l-ħaqniex l-standards li l-ħaqna. U jiena wkoll inżid illi għandu jkun hemm finanzjarju riformi anka kostituzzjonali l-elezzjonijiet u r-rabta rridu nagħmlu mal-fattur ekonomiku. Eżempju żgħar ta' dan Hol fatt li Kirgistan għandu ħafna ilma jiprovdi ilma anka reġun kif jafu reveni membri. Konna qed nejnu anka fuq il- proġetti marbuta mal-ilma minn fl-aħħar ħames snin u nittama li dan ikkompli ġala darba l-kriżi tiġi meluba u li konna gvern leġittimu li kuna timexxi l-pajjiż. Dawn huma ftit mill-elementi xaħt nitkellem dwarhom. Naħseb illi ninsa kellna raġun meta ngħidu li għandna presenza qawwija fil-pajjiż. Pierre Morel ilu hemm diversi jiem ġilura propju bħalissa. U Sur Boris, il-Komitat Għafet eh, se jiġi aġġornat b'dak li qed jiġri. Però aħna ninsabu eh, f'kuntatt regolari ma' Sur Morel u Sur Morel ukoll kien qed ikellem il-kollegi tiegħi għalhekk kellna preżenza b'saħħitha permezz ta' Sur Morel hemmhekk fil-post u nirringrazzjah lilu lill skwadra tiegħu tax-xogħol li sar. Demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandna nittraskuraw, irridu mmorru lil min minn uħud mill-kwistjonijiet Eh, li tkellmet warum Sinra Vedera li qed waslu l-instabilità eh, u kwistjonijiet illi huma ta' importanza kbira. U kif indikajt aħna għadna se nagħmlu f'dawn l-ewwel jiem. U nittama illi l-onevoli membri iħossu li risposta kienet waħda adekwata. L-aħħar punt li xtaqna laqbih uħud mill-membri preżenti tal-gvern tal-informazzjoni tal-gvern u ma' difensuri tal-ġittijiet tal-bnidem, ġej mill-oppozizjoni. Una kuna impressionati mill-ex-president, kien appoġġat mill-Unjoni Ewropea, inkluż ukoll ovvjament minn membri ta' din il-Kamra, u għalkemm jiena ma' dilebda lezzjoni dwar in-natura tal-politika f'dal pajjiż u fil-reġun kollu kemmu, xortu waħna naħseb li għanna niprovaw natu l-dal-gvern l-opportunità sabiex jiforma ruħu kif suppost u sabiex jagħmel riformi politiċi kostituzzjonali tant hemm bżonn jekk il-gvern huwa lest jagħmel da kollu nixtieq u nistgħu nipoġġa fil-ġejjin u ta' dan jiena grata wkoll għall kummenti li saru hawnhekk u aħna se nkomplu nagħmlu fuq din l-istrateġija kif diġà qed. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjur Ashton, Viċi President u Rappresentant Oli. Issa, għanna id-dibattitu dwar is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Għanna tlet proposti għal rezoluzzjoni